Okay, friends, we'll slowly start the... Ser, nibdew il-laqa sabiex dawk illi insew il-karta tal-vot e, ikunu jistaw imorru għalija qabel nibdew il-votazzjoni. Nistaw nibdew bl-ewwel punt fuq l-aġenda, nistaw nadottawa mingħajr bidliet iva. Issa l-interpretazzjoni għanna il-lingwi kollha disponibli barra il-Kroat. Id-dialogu mal-partijiet interessati, partikolarment dwar dan, il-koordinaturi ddeċidew il-rikjesta tal-proposta dwar kondizjoniet ta' xogħol Eh, trasparenti mbasra fl-Unjoni Ewropea jizdiet tizdiet anzi mal-lista ta' suġġetti għal dialogi mal-partijiet interessati fil-2018. Ser nitkellmu diġa ma' DigiCom taħt l autorizzata tar-rapporter, is-Sur Calve Chambon, sabiex nidentifikaw dati possibbli u postijiet possibbli għal dawn id-dialogi. Punt tlieta. Aħbarijiet. Bidla importanti fl-iskeda tal-laqa empl. Ser namlu bidla sabiex ma jkollniex laqa fis-16 u 17 ta' Mejju. Din laqa ser timxi għal għat-2 14 ta' Mejju u 3 15 ta' Mejju. il laqqa t-nejn tibda fit-3 sa' 6 u nofs un-bat ikolna ġurnata sħiħa tal laqqa it-3. Punt 3 fuq l-agenda negozjati interistituzjonali li huma dejjem bħalissa qed nagħmlu sabiex ikollna affas komuni għall-istatistika Ewropea eh, dwar il-persuni djar għabbażi ta' informazzjoni fuq livell individuali minn kampjuni. Ir-rapporter huwa is-sur Messerich u il-trialogu sejb dal lum <coughs> Mela, aħna lesti għal-votazzjonijiet. Ser nibdew bil-linji gwida għal politiki ta' impjieg fl-istati membri. Il-koll għandkom il-karta tal-vot nibdew b'emenda 13 favur kontra astensjonijiet għaddit. Nivverifika emenda 13, niftu l-votazzjoni. Vote is now closed. Votazzjoni maluqa maddiċ bħames voti naddi issa għal kompromess seba dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess tminja dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 102, emenda orali minnaħta SND dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Kompromess disa dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 17 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 106 favur kontra astensjonijiet għaddiċ. Emenda 107 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 18 u 108 identiċi fl flimkien favur kontra astensjonijiet għaddew. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 21 <clears throat> favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 14 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 134 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 135 favur kontra <coughs> astensjonijiet Naħseb li maddiċ. Emenda 25 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Maddiċ niverifika fuq emenda 25. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ berba voti. Kompromess 15 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 16 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 17 favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 18 favur kontra astenzjonijiet għadda. Emmenda 30 favur kontra astensjonijiet naħseb illi maddieċ nivverifika fuq emenda 30. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit bżit voti. Emenda 150 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromessa taċ favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 20 <coughs> favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 21 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 162 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 29 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 169 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 35 u emenda 170 flimkien dak favur kontra astensjonijiet għaddew. Kompromess 23 dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 179 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda erbajn dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess anzi niverifikaw emenda erbajn. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ f'seba' voti. Kompromess nejn dak favur kontra astensjonijiet għadda. Jekk joġobkom, titkellmux waqt il-votazzjoni. Grazzi. Emenda 45. Dak favur, kontra, astensjonijiet. Naseb li aħjar nivverifikaw. Emenda 45 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <coughs> Maddiċ b'sit voti. Kompromess li ta' favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess erba' favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 57 favur kontra astensjonijiet aħjar niverifikaw. Votazzjoni miftuħa l-emenda 57. Votazzjoni samaluqa. maddeċ b'seba voti, emenda erba' u emenda 58 flimkien favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Jissur? Koza. Koza. Iwa, jena nishtiq najt illi dak li għadu kem uh, intqal mandux ikun konsidrat. Okay. We, we vote on four. Then we vote on, actually, we did, I didn't have that information, but let's... Ma waslet liġ din l-informazzjoni, pero mela nivvotaw bis fuq emenda erba, dak favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ, emenda 63, dak favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 63, anzi 59 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 61 dak favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. Emenda 61, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddieċ berpatax il-vot. Emenda 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 60 favur Le, emenda 60 ta' għatajt signor President naddu għal-emenda 62 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 64 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 66 favur. Anzi, emenda 65 dawk favur. Kontra, astensjonijiet. Nivverifikaw emenda 65. Vote is closed and it's Votazzjoni jamaluqa. L-emenda għaddit b'ħames voti. Emenda 66 daw favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 67 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 68 favur kontra astensjonijiet maddieċ. Kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 74 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 7 u emenda 5 u 70 flimkien favur kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 76 u 70 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 77 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess sitta dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 84 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 9 favur kontra astensjonijiet maddiet. Emenda 10 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 86 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 11 dan huwa vot maqsum minata l sendi l-ewwel parti dal favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi maddiċ però nivverifikaw. Emenda 11. Il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa maddiċ baxar voti, tieni parti tal-vot maqsum ta' emenda 11 Din it-parti taqalek nadru għal-emenda 85 favu kontra stensjonijiet maddiet 87 favu kontra stensjonijiet maddiet għanzi għaddiet 88 favu kontra stensjonijiet maddiet 89 da favur kontra stensjonijiet għaddiet emenda design dak favur kontra stensjonijiet għaddiet emenda 12 u 92 flimkien huma identiċi. Em, emenda orali minna ħatar rapporter bil-Parlament Ewropew b'mod partikolari mal-Kumitat tal l-impjieg l soċjali. Din għaddiet emenda wieħed u design taqa' Mela ngħaddu għal votazzjoni fuq il-proposta għad deċiżjoni tal-Kunsilja kif emendata. Vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Hemm żejjed voti. Hemm żewġ membri żejda tal-PPE. Tajjeb. 36 vot favur, 11 kontra u astensjoni. Għaddit. Għassa naddu għala bozz ta' rizoluzjoni legislativa. Emenda 39 favur, kontra, astensjonijiet diċ. Kompromess wieħed. Favur, kontra, astensjonijiet għadda. Issa nivutaw vot elettroniku fuq la bossa riżoluzzjoni leġislattiva kolla kemm hi votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għadiet b'ħamsa u tletin favur 10 kontra u wieħed wastensjoni. Nifirħu rapporter. Bekk ngħaddu għal rapport tas Sur Roland l-espożizzjoni tal-karċinoġeni u mutaġeni fuq il-post tax-xogħol. Kompromess keda favur kontra stensjonijiet għad Naddu wissa għal kompromess N. Dak favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess M. Favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Emenda 88, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 89 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Nifverifikaw emenda 89. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ baxar voti. Kompromess E, dawk pavur kontra stensjonijiet għadda. Nadu issa naddu għal kompromess ċe favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda Mija dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-annessi kompromess o favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 23 paġna 7. favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess A favur kontra astensjonijiet għadda kompromess B fil-paġna li mis favur kontra astensjonijiet għadda Emenda tlieta fl-istess paġna. Favur kontra stensjonijiet għaddiet. Amendment 29. Emenda 29 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 33 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess D favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 5 Emenda 5 taqa. Emenda erbajn paġna għaxa. favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess F dak favur kontra astensjonijiet għadda. Menda 47 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess G favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess he favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess i favur kontra astensjonijiet għadda. Naddu għal emenda 54. Ninta għal naddu għal kompromess je. favur kontra stensjonijiet Għaddit. Emenda 62 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Nivverifikaw emenda 62 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Hemm vot zejet min-naħa tal-PPE. l-emenda ma ġiċ aċċettata b-32 vot. Emenda 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 63 din taqa. Nandu għal-emenda 11 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 65 taqa. Emenda 12 mhux se nivvotaw fuqha. Lanqas emenda 13. Naddu għal emenda 14 papur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 70 taqa' Naddu għal emenda 73 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 15 favur, kontra, astensjonijiet, għaddiċ. Emenda 74 ta' għanna għaddu għal emenda 16 favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 75 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ Kompromess għal favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 80 favur kontra astensjonijiet maddieċ. Emenda 81 favur kontra astensjonijiet maddieċ. Emenda 82 favur kontra astensjonijiet maddieċ nivvotaw fuq la bosta rapport e kif emendat. Favur. Kontra. Votazzjoni nominali sabiex inkunu żguri. Kulħadd vota. Użaw il-magna. 41 vot favur, ħadd kontra u seba' stensjonijiet. This means that we vote on the Dan ifisser li nivvota fuq deċiżjoni sabiex nibdew in-negozjati interistituzzjonali proposti mir-rapporter. Favur, kontra, astensjonijiet, Irridu namlu vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Sitta u vot favur, iġifiri ser nibdew negozjati interistituzjonali. Sissa kienet ħidma ċellenti li saret Missur Claude Roland fuq kwistjoni konkreta l-agenda għall-elezzjonijiet Ewropej, mhux għal partit wieħed biss, però kważi għal kollha. Tajjeb jekk ridu li n-nies jinvolvu ruħam fl-elezzjonijiet ta' xi xi ħaġa konkreta. Issa naddu għal punt 6 fuq l-agenda. l-implementazzjoni, eh, anzi rapport ta' implementazzjoni dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea żgħażagħ kompromess disa favur kontra astensjonijiet għadda kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għadda Emenda 44. Anzi, kompromess sitta daw favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 47 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 49 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 51 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 52 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 54 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 55 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 56 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 57 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 58 favur kontra astensjonijiet għaddit. 59 favur kontra astensjonijiet għaddit. 63 favur kontra astensjonijiet għaddit. 60. Tridu differifikaw emenda 63. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit bi 30 vot. Emenda 60 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 7 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 77 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 81 dawk favur kontra sensjonijiet għaddiet 82 favur kontra astensjonijiet aħjar verifikaw emenda 82 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet 28 vot, emenda 83 favur kontra stensjonijiet għaddiet. 88 favur kontra stensjonijiet għaddiet. 91 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess 14 favur kontra stensjonijiet għadda. Emenda 101 favur kontra astensjonijiet Niverifikaw emenda 101, votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Għaddiet b'29 vot, emenda 102 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 104 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 105 Nivverifikaw erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda 104 għaddit b'31 vot. Naddu għal-emenda 105 favur kontra stensjonijiet għaddiet 106 favur kontra stensjonijiet għaddiet imma ħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, emenda 106, ma b'ħames voti. Yes. Amendment 109, those... Emenda 109, favur, kontra, stensjonijiet, għaddiet. Emenda 110 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 111 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 115 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 118 favur kontra astensjonijiet għaddiet 117 Vot maqsum, rikjess mill-grupp tal għalde l ewwel parti favur kontra stensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra u it-tieni parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ tletin vot. Emenda 121 favur kontra stensjonijiet għaddit. 122 favur kontra stensjonijiet għaddit. 123 favur kontra stensjonijiet għaddit. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw kompromess 2 sabiex Kunu ċerti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Kompromess snin, maddiex bit 28 vot. Kompromess wieħed dak favur, kontra, stensjonijiet, għadda. Emenda numru wieħed taqa tajt il-Presidenta. Mela emenda disa bot maqsum mitlub mill-PPE l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Nivverifikaw it-tieni parti Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dwar parti maddiċ għal vot wieħed. Premessi. Emenda 10. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Nivverifikaw emenda 10. Votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. L-emenda għaddit berba voti, emenda 11 favur kontra stensjonijiet għaddiet, emenda 12 favur kontra stensjonijiet. Nivverifikaw emenda 12. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda dil pamez voti. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet maddiex. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 17 favur kontra astensjonijiet niverifikaw emenda 17. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U għaddit, 27 vot. L-emenda 18 favur konst, kontra astensjonijiet namlu verifika. Emenda 18. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa għaddit bi 28 vot. Emenda 19, favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess numru 4, favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess ta' favur kontra t għadda. Issa naddu għall-emenda 29 favur kontra astensjoniet għaddit Emenda 30 favur kontra astensjoniet għaddit 32 favur kontra astensjoniet għaddit, emenda 33 favur kontra astensjoniet maddiċ. Namlu verifika tal-emenda 33. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ berba voti. Emenda 34 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 35 favur kontra astensjoniet għaddit. Għamenna 36 favur kontra astensjoniet għaddit. U issa li namlu votazzjoni fuq l-opinjoni, abbosta l-opinjoni kif ġiet emendata l-votazzjoni miftuħa, l-votazzjoni maluqa. 40 vot favur, 5 kontra u żewġ astezjoniet. Grazzi u grazzi anke li rapporter tal-kontribuzzjoni. Issa naddu għal vot li mis fuq il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea. U nibdew bil-kompromess A. Favur kontra, Astenzjoniet, għadda. Kompromess F, favur kontra, Astenzjoniet, għadda. Kompromess F, le, jaqa, mena naddu għal kompromess B, favur. Skużawni, Eh, tajt il-President, kompromess esse favur kontra. Astenzjoniet għadda. Il-kompromess esse fuq it tini paġna. Kompromess B favur kontra astenzjoniet għadda. Namlu verifika fuq il-kompromess B. Il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa. Tminja 28 vot kontra 20. U istan għaddu għal kompromess C. favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Kompromess H, favur, kontra, astenzjoniet għadda. Kompromess T, favur, kontra, astenzjoniet għadda. Issa l-kompromess L, favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess D, favur, no G, favur kontra għadda, kompromess E, favur kontra astensjoniet għadda, kompromess D, favur kontra astensjoniet għadda, Issa naddu għal emenda 32. Favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 33. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 44. Favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Kompromess kappa. Favur. Kontra verifika fuq il-kompromess kappa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal Għadda 25 vot favur, 22 kontra. Issa naddu għall-emenda 45 favur, kontra. Astenzjoniet maddiċ. Kompromess N Favur, kontra. Astenzjoniet għadda. Kompromess I. Favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess J. Favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 48 favur kontra. Naħseb li ju dana maddix, dina maddix il-din emenda, namlu verifika peru fuqa. Emenda 48. Votazzjoni miftuħa, issa votazzjoni maluqa. maddeċ 27 vot u 21 favur. Sena dwar paġna li miss. Emenda 61 favur. Kontra. Namlu emenda, namlu verifika fuq l-emenda 61. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maruqa. U issa nistaw najdu li għaddan, għaddit 27 favur. 62 favur kontra astensjoniet ma deċ. Emenda 75, it-tini parti. Favur kontra, astensjoniet għaddit. Emenda 80, favur, kontra, astensjoniet maddiċ. Kompromess M, favur, kontra, astensjoniet għadda. Namlu verifika però fuq il-kompromess M, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda 28 vot favur. Issa għaddu għal emenda dizajn. Emenda orali. Dak li huma favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Kompromess Q, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda u dizajn. favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Kompromess O, favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 95, tini parti. Favur kontra astensjoniet, naħseb li maddiċ. Ma namlu verifika. it e tini parti tal-emenda 95. Votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni marruqa u għaddit 28 vot. It's carried by 28 votes. And then you have the Then we go to the third part. the third part favur kontra astensjoniet għaddit emenda mia. favur kontra astensjoniet għaddit kompromess u favur kontra astensjoniet għadda kompromess P favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 106 favur kontra astensjoniet ma għaddiċ. Mija favur kontra astensjoniet ma Emenda 123 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 127 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 128 emenda orali minn ħata rapporter favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess R. Favur kontra. Astensjoniet għadda. Emenda 133 favor Kontra. Astensjoniet għaddit. 135 favur kontra astensjoniet tant għaddit. U sanaddu għal vot u la bosta l-opinjoni kif ġiet emendata, votazzjoni elettronika, Votazzjoni miftuħa. U sar votazzjoni maluqa. Għaddit 26 vot kontra 22. Grazzi anche li rapporter naturalment. We go to the next. Uh, Issa l-punt li miss l-interpretazzjoni implementazzjoni tal-ftejm interistituzzjonali dwar it tfassi l aħjar tal-leġijiet. Nibdew billi bil nivutaw fuq il-kompromess numru 1 favur kontra astenzjonijiet. Se nerġaw nivutaw fuq il-kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, 28 vot. Kompromess numru 2, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għadda. Kompromess 3, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għadda. Emenda numru 10, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess numru 4, favur, kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess ħamsa favur kontra astazzjoniet għadda. Minn da 24 favur kontra astazzjoniet għaddit. Kompromess numru 6 favur kontra astazzjoniet għadda. Verifika fuq il-kompromess numru 6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda 26 vot kontra 20. Wieħed u tletin favur kontra. Astenzjoniet namlu verifika fuq din l-emenda 31. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Emenda 31. Ma' d-deċ. Emenda 33 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 34 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess numru 7 favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess numru 8 favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess numru 9 favur kontra, astenzjoniet, għadda. Emenda 47, favur, kontra, astenzjoniet, ma ditx. Emenda 48, favur, kontra, astenzjoniet, ma ditx. Emenda 49, favur, kontra, astenzjoniet, ma ditx. Kompromess numru 10, favur, kontra, namlu verifika fuq il-kompromess 10, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għadda 26 vota. Issa naddu għall-emenda 57, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 58, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 59 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess 11 favur kontra. Namlu verifika fuq il-kompromess 11 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għadda 27 vot. U issa Naddu għall-emenda 67 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 68 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 69 favur kontra astensjonijiet għaddit. U issa għaddu għal vot fuq la bozza opinjoni kif ġiet emendata, kif ġi emendat, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, għaddit 26 vot nifirħu l-rapporter u dan jfisser that means that we move to another very... Issa naddu għal suġġett interessanti ħafna fuq l-agenda. U ċoħe il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata Dawk li ma jixtiqux jisimaw eh, id-dibattitu fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għal ġenituri u l-carers jistgħu jitilqu minn ma jagħmlu ħafna sejjes. Qed nipprova noħloq atmosfera tajba għal rapporter għal dan is-suġġett għasek importanti. Yes, we'll go directly to the next item. Ok, naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. ċo il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-ġenituri u tal-carers. Nagħti il-mikrofonu li sur kaza. Ja, President, eh, ħan nitkellem bil-Malti l-lum darba għandi l-opportunità li nuża l-lingwa ta' pajjiżi. Allura, eh, il-ħidma li saret li dan l-aħħar xhur fuq din id-direttiva hija kruċjali ħafna biex inresqu l-politika tagħna minn livell Ewropew għal dak reġjonali. Politika li jistgħu jħossu verament in-nies u għalhekk naħseb li huwa tajjeb li din qed tinnes huwa propju ftit qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għaliex jiena naħseb illi din taffetwa lill familji Ewropej. Lan ta' din id-direttiva huwa li intejbu il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tan-nies b'miżuri dwar flessibilità fuq il-post tax-xogħol u lif li jistgħu jieħdu il-ġenituri u l keres Dawn huma miżuri li huma importanti u neċessarji biex intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u nikkunsidraw allura il-bidliet reali illi għanna fid-dinja tal-impjegi. Issa fil-waqt li il-proposta tal-Kummissjoni tgħid l-missirijiet jingħataw minimu ta' 10 tim lif kas ta' wild imħalsa fuq bażi ta' siklif, jiena qed niproponi li dan jiġi estis ukoll għal każijiet ta' adozzjoni u anke għal persuni meqjusa bħala missier skont il-leġizlazzjoni nazzjonali. Jina qbiltu kol illi dan il-lif ġimħallas fuq bazi ta' siklif biex din tirrifletti leġizlazzjoni Ewropew li titratta lif illi tittieħed fil-perjodu ta' twelit. Naqbelu ukoll mal-proposta illi tinċentiva l-missirijiet jaqsmu b'mod iżjed ugwali ir-responsabilitajiet kollha ta' trobbija ta' tfal u hawnhekk nistgħu nindirizzaw il-problema ta' differenza kbira bejn il-livell ta' siklif fost l-istati membri u għalhekk qiegħed nipproponi lil ħaddiema jingħataw kumpens ta' mill-inqas 75 tal-paga gross minn flok fuq bażi ta' sikli. Bekk ma jkunx hemm inugwaljanza fost l-Istati membri. Fuq il-punt tal-età sa fejn ġenituri jistaw japprofittaw minn dawn id-drittijiet, jina smajt um, il-feedback tal-stakeholders, il-sajli minn mindu ġejt appuntat rapporter nil-taqa ma' żewġ naħat tal-munita. Kien hemm min qed li din ma tmurx oltre u kien hemm min qal li din id-direttiva tmur ftit u zzejet. U allura biex tibna dan il-bilanċ ma kienx faċli u nittama li l-istess kooperazzjoni donnu hekk jidher insibu issa f'dan il-Parlament. U allura kien hemm stakeholders li kienu inkwetati b'din il-miżura u għalhekk naqqast l-estensjoni tal-età minn 12 sa 10. Fir-rigward tal-carers, ta' membri tal-familji tagħhom, il-Kummissjoni qed tipproponi dritt ta' kumpens ta' ħames tiem lif fis-sena imħalsa fuq bażi ta' siklif. F'dan il-każ jiena tal-idea li din tiġi emendata biex carers jitħalsu bħal ġenituri. Jiġifieri b'ħamsa u sebajn tal-paga gross f'każ ta' bżonn talif u mhux fuq bażi ta' siklif. Il-proposta f'din id-direttiva, il-proposti f'din id-direttiva, skużawni, huma imsaħħa permezz ta' provizjonijiet illi jinkoraġġixxu l-istati membri jipromuovu iżjed l-użu ta' child care centers anki bajnuna tal-istat għal-familji. Il-maġġor parti ta' xoltija f'dan il-rapport iffoka fuq miżuri biex najnu u nissalvagwardjaw u koll l-SMEs, specialment dawk li jissejħu micro enterprises Dawn il-kumpaniji żgħar huma is-sinsla ta' kull ekonomija u għandhom bżonn lajnuna tagħna iżjed minn kumpaniji kbar biżjed riżorsi. U għalhekk assigurajt li it-termini ta' din il-leġizlazzjoni ma tkunx ta' xkil mhux neċessarju la finanzjarja u lanqas legali għal kumpaniji makro, żgħar u medji meta jgħinu l-ħaddima tagħhom. L-iskop tal-ħidma tiegħi bħala rapporter fuq din id-direttiva huwa li nilħaq bilanċ adekwat li jista' jiġi implementat u jgħin mhux biss lill-ġenituri iżda wkoll lil minħaddem. Flimkien nistgħu nassiguraw li din id-direttiva tħalli impatt pożittiv fuq iż-żewġ naħat tal-ispektru u finalment igawdi kulħadd minn dawn il-proposti li qegħdin nirresqu. Irrid qabel nagħla, Sinjura President, nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs u partikolarment l-istaff tagħhom kollha li ħadu paċenzja bija, rrid nirringrazzja naturalment ukoll l-istaff tiegħi. M'għandniex pożizzjoni faċli, imma nafu li b'dawn il-miżuri li qegħdin inresqu se nħallu impatt f'din leġislatura iktar ma jkollna idejna sodi iktar waslu messaċ tajjeb, iktar ma nkunu uniti, iktar se waslu messaċ tajjeb il-Parlament u b'saħħtu fil-direzzjoni fil tiegħu. U jekk il-Parlament ikun b'saħħtu, naturalment meta niġu fi stadju ta' trialog ikonna vuċi soda, vuċi unita u vuċi illi tista' tħalli impatt pozittiv ħafna jina ngħid fl-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi ħafna. Grazie, Sur Casa. Maria Arena ija ix-shadow, imma se titkellem Maria Maginis. Grazie. President. Ah, Jungerius. Iva, Maria Arena edha missjoni u nitlob skuza li mixaw. Nishti nibda anki fissim anki fismi. Nirringrazzja r-rapporter għal xogħol tiegħu eċellenti sissa għal fuq dan id-dossier. Aħna nħarsu lejn tliet prinċipi tal-proposta u din ir-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja privata u l-ħajja ta' xogħol iż kontra il-faqar u l-prekarjetà tan-nisa u iġlida ġlida kontra l-istereotipi illi illi kienu limitati tradizjonalment għal l irġel umħabba dawn il-prinċipi irridu naħdmu uh, ħafna uh, u b'mod kostruttiv u fil-proċess ta' negozjar għalix il-proposti verament biex dawn il-proposti jkun jistaw verament jisodisfaw dawn il-tlet prinċipji li huma l-qalbna. Jiena nilqa l-emendi tar-rapporteur fuq il-non transferibilità tal-liv eh, parentali. U anki għal dawk li huma edinem biex jagħtu eh, paga deċenti. U nishtiq infakar il-proposta tal-Kommissjoni eh, hija eh, il remunerazzjoni fuq livell tal-siklif edha tippenalizza il-nisa mem lebda armonizzazzjoni ta' dan it-threshold fuq livell Ewropew. Is-siklif tiġi mħalsa f'ċerti stati waqt illi fi stati membri oħrajn jitħalsu biss 60 jew 70 fil-mija, per eżempju, fil-Belġu, jew anki kultant anki f-20 fil-mija jew 30 fil-mija bħal Slovakkja, u dina qed toħloq kompetizzjoni negativa bejn sistemi differenti. Imħabba ir-rabta illi hemm bejn il-family leave u sick leave, aħna naħseb illi dan se jkollu impatt e, e, qawwi fuq kif is-soċjetà tħares lejn il-ġenituri. Bħalli kiku il-wieħed ikun ġenitur e, hija forma ta' mart. Aħna konventi illi din hija alternativa tajba u fuq din il-kwistjoni inħoss illi l-opinjoni ta' rapporter tista' tiġi appoġġata mill-grupp tagħna u din hija proposta biex tagħti remunerazzjoni tal tal-liv parentali bħala perċentwali tal-xpaga. U f'dan il-kas il proporter il qed proponi li eh, eh, tkun eh, ta' 75%. Aħna l-pożizzjoni tagħna ija li nixtiequ nkunu daqsxejn iktar, immorru daqxajn iktar li lim. B'approċċ tekniku biex nirsolvu problemi li rigwardaw il-pagi u jina konvinta li huwa se jsib anki ftejma hawnhekk. Ma nistawx però naqblu miegħu fuq il-ħlas tal-parenting leave illi hija waħda mill-punti principali għal missirijiet hija propju li li jihdu din il-paga. Ma nistawx nisottomettuha għal sick leave għax kif nistaw aħna niżguraw illi il-parental leave tal-missirijiet Slovakki meta dina titħallas biss ta' sa' 20%. Huwa importanti li niżguraw li jkun hemm paga deċenti u xirqa u allura niproponu li norbtu din mal-paga tal- uh, eh, tal parentali. Marija Arena se tippreżenta l-inqas żewġ emendi, waħda tirigwarda il-paternity leave biex issir obbligatorja, il-ġustifikazzjoni hija sempliċi, partikolarment se tigarantix il-parteċipazzjoni tal-irġiel fl-edukazzjoni ta' tfal minn minn dukun użar ħafna. Dina hija wkoll mod biex ninvolvu l-irġiel fil-istruttura privata lan huwa illi eh, niġildu kontra l-istereotipi tradizjonali illi semmejna iktar kmieni. U it-tieni eja marbuta mal-iskop tal-proposta, l-ambitu tal-proposta għax u li tinkludi it-tipi ta' ħadima kollha. U t tilet punt t-ixti e, ta' poġġa klausula ta' non-regressjoni illi għanda tiġi konsiderata firewall kontra kwalunkwe tentativ li jitnaqsu dawn id-drittijiet fi kwalunkwe pajis u fuq it-tieni parti tal-proposta del leġislativa u speċjalment fuq l-arranġamenti flessibli, il-fokus għandu jkun fuq il-miżuri illi jifukaw fuq il-bżonniet tal-ħadima id-drittijiet tal-operaturi principali tal-ekonomija għandna nsibu bilanċ fuqhom. Lan huwa li niżguraw id-drittijiet tal-ħaddiema li dom sejat flessibbli minar manatu minar ma nimminaw il-sopravivenza tal-kumpaniji. U fl-aħħar, jiena naħseb illi l-antana komuni huwa li ikonna l-aħjar ftejim li nistaw fuq livell tal-parlament u mux sempliciment proposta legislativa. Din id-direttiva tibat senjal ta' tiġdid ta' Europa iktar soċjali u iktar ġusta wara snin ta' austerità imposta fuq ċittadini Ewropej. U jena naħseb dana għanda il-forzi eh, kollha Ewropej politiċi għandu biġu inklużi. Grazzi ħafna. Signora Ribeiro ed eh, tirrappreżenta l xi ħadd ieħor li forsi ma kunaw. ikun hawn. Għadna Signora McIntyre. Skużani, ma rajtekx. Jekk jogħġbok. Iva nasib li għet nistaħba u għek, ma tanċ għet tara li mħabba li għedda nistaħba għara Signora Ribeiro. Grazzi ħafna Signora President Iva fil-fat il-kollega tijaj ma setax tkun għawnek ma'kom il-lum maħabba li għar rapporter. Iżda għart li biex naqra l-opinjoni taħħa. Wara li rat il-proposti tal-rapporter tista' tikkonferma li aħna naqblu fuq il-mod ta' kif għandna ntejbu l-proposta tal-Kummissjoni u taqbel mar-rapporter ukoll anka fil-Kumitat FEM illi tkellmet fuq il-fatt irridu nkunu realistiċi fuq it-talbit tagħna. Dan ma jfissirx li ma tappoġġax inizjattiva tal-Kummissjoni minħabba illi dinja proposta li qed tasal f'waqta u li hija verament importanti iżda hemm bosta elementi li jridu eh, ikunu konsidrati. L-ewwel qabel kollox id-disponibilità ta' l-aċċessibilità għal tal-infrastruttura tal-kura tat-tfal i taħseb li dan huwa aspett importanti ħafna għal politika li hija favur il-familja u biex nħedġu kol partiċipazzjoni tan nisa fis-suq tax-xogħol naturalment jekk in-nisa jixtiequ illi jibqgħu parteċipi fis-suq tax-xogħol. Aħna rridu wkoll inqisu x'inhu l-impatt fuq il-kumpaniji din xi ħaġa importanti ħafna u r-rapporter għamlet dan fil-flemendi biex tqis il-restrizzjonijiet tal-mikroentreprizi u tal-SMEs. Aħna nafu illi mhux kulħadd jappoġġa din il-ħaġa huwa fatt illi ċertu arranġamenti flessibbli jistgħu jaffettwaw il-kumpaniji żgħar b'mod li mhuwiex ġust u naħseb li l-proposta ħajja tagħna għandha tirrifletti dan kollu parti minn hekk taraf ukoll is-sitwazzjonijiet differenti li jsabu fiha il-ġenituri illi għandhom tfal b'diżabilità. Aħna nixtiequ li nżidu l-età ta' tfal u l-djana taħseb li dan huwa bażi tajjeb għal iktar diskussjoni. Aħna minnaħa tal-kollega nafu li għat-tfal bżonijiet speċjali jew tfal b'diżabilità naqblu li leta għandha tkun ta' 12 sena. Janar fil-fat jaħseb li hemm bżonn innatu attenzjoni partikolari għas situazzjoni tal-carers u naħorġu bemendi li jistgħu jqisu l-arranġament l l-bżonnijiet tagħhom, pereżempju tal- rwol tal-carers informali. Iżda tixtieq tirringrazzjak ħafna tax-xogħol li għamilt inti sur rapporter tixtieq taħdem miegħek. Nixtieq ukoll nara jekk nistgħux nitkellmu daqsxejn iktar fuq il-pożizzjoni tar-Renju Unit. Minħabba illi r renju Unit għandu pożizzjoni differenti issa il-leaf tal-carers ħajkun beneficju ġdid, kompletament ġdid, iżda diġa għanna liġi nazzjonali fir-Renju Unit illi qiegħda tkopri l-dispożizzjonijiet li għandna fid-direttiva li inkludu il-lif eh, tal-paternità, il-lif tal-ġenituri u dritt li aħna nitolbu wkoll dan ix-xogħol flessibbli. Ġifieri talba tagħna hija illi l-proposta tista' ukoll titkellem fuq id-drittijiet nazzjonali f'dan il-qasam. aħna fir-Renju Unit m'hemmx dan il-benefiċċju iżda mid-dritt li jkun hemm arranġamenti flessibli għal ġenituri u għal carers. Ġifir importanti li nżommu bilanġ bejn politika li diġa edha tkun implementata, ġifir ma rridux warbu għadin il-politika. Fississin rridu naraw li l-anijiet ta' din il-politika edin jintlaħu iżda jina u koll s nissiħat ma' ringrazzjamenti illi għamlu il-kollegi l-rapporter. Grazzi ħafna issa Signora Weber, grazzi ħafna. Iva, permettu li nirringrazzja l rapporter tal-approċ għaqli ħafna li għandu ġifiri illi prova jiprezenta xi ħaġa li tista' tkun appoġġata bis-sir fil-Parlament Ewropew. Iva, naqbel miegħek naħseb li din hija xi ħaġa li tagħmel ħafna sens jekk aħna rridu nikkonkludu fuq din il-proposta sa tmiem tal-mandat tagħna minħabba li minn dak li smajt l-opinjonijiet fil-Kunsill bejn il-pajjiżi ma' differenti ħafna minn dak li għed nirrapprezentaw għawek. Iżda aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-bilanċ bejn il-ħajja personali l-ħajja tax-xogħol. Mhux eh, direttament fuq il-lif. Ejja nigżbu kemm huwa possibbli. Jiena naħseb illi huwa approċċ verament għaqli illi aħna mhux biss ikollna e, sikli fiżda li konna perċentwal naħseb li 75% huwa perċentwal li jista' jkun aċċettat aħna nafu illi għedin nitkelmu fuq illi fawek iżda dan jista' jkun il-negozjat bla dubju ta' xejn. Dak li sorprendini huwa li xiftit mill-approċċi matul il-ħafna laqat li aħna kellna, simili forsi għal kollegi tiegħi, kien hemm bosta illi ħasbu li jekk itqala tkun xi ħaġa illi tispiċċa mill-lum għall-għada ma tantx, anzi dum disa' xhur, inti kollok ħin biex tejju għal dak li ġej u anka il-ħlas. Is-sultu tkun taf meta ikun qorob il-ħlas, ġifiri hemm bżonn li jkun hemm iktar koordinazzjoni mal-ommijiet u mal-missirijiet. Ħalli bekk aħna ma nċeklux l-attivitajiet tal-kumpanija iżda biex nagħmlu hekk aħna rridu naraw li kulħadd jingħaqad flimkien, jinnegozja u naħseb li din hija xi ħaġa possibbli. Permezz ta' din l-emenda jiena naqbel ukoll mal-idea li konna arranġamenti fis-sibli tax-xogħol. Li naħseb li huma il reprezentaw il-ġejjini għas-suq tax-xogħol u anka li għandhom ikunu diskussi bejn il-ħaddiema dawn l-affarijiet. U nixtieq ngħid li jiena favur ukoll u żgur li ħarressa emendi fuq il-fatt li rridu ninkludu kull tip ta' ħaddiema anke dawk self-employed minħabba li dan japplika lihom ukoll. Għadni kemm smajt li lift l paternità ħajin talab li ħajkun obbligatorju ma nafx kemm ħajna xina nikzbu rizultat tajjeb iva naturalment wieħed jista' jeduka iktar lill-irġiel u jbiddilhom l-aġir tagħhom jekk ikun hemm liġi. Użda jiena ma nixtieqx li il-proċess jixxekkel issa fuq l-età għal lif tal-ġenituri. Jekk hux ħatibqa' ta' 12 sena, jew nkella ħatibqa' tapplika ta' 12 sena biss għal dawk it li għandhom diżabiltajiet jew bżonnijiet speċjali. Jiena naħseb li dan jirbot ukoll mal-lif tal-ġenituri minħabba illi fil-kunsil naħsbu illi verament qed ikunu ristretti ħafna fuq Eh, din il-limitazzjoni ġifir nittama li għawnek fiħdan il-komitat tax-xogħol inkunu nistgħu nagħtu mandat verament b'saħħtu biex ir-rapporter kompli bin-negozjati. Minħabba illi jekk imbagħad ħankunu nixtiequ li nitkellmu din ħad tkun iktar diffiċli mela ejja nagħtu kemm jista' jkun appoġġ lir-rapporter tagħna. Grazzi ħafna s Tania Gonzalez Penjas, fissam il-gwe. Grazzi ħafna, Signor President Lornet, nishtin ringrazzi ħafna l-rapporter tal-intervent tiegħu tax-xogħol kollu li jagħmel ukoll favur dan ir-rapport u anke tad-dikjarazzjonijiet li il illum fuq dan ir-rapport nixtieq il nitkellem fuq tliet elementi b'mod konkret li jidher li huma importanti fil-proposta tas-sur Kaza. Ir-referenza għall-infrastrutturi xir naħseb li dan hija xi ħaġa li kienet niqsa fit-test tal-Kummissjoni u aħna ħanaħdmu iktar fuq dan l-aspett minħabba li dan huwa element verament importanti ħalli bekk ikun hemm igwaljanza fis-suq tax-xogħol u naħseb illi s-settur pubbliku għandu jkun ħafna iktar żviluppat f'dan is-sens. Issa parti minn hekk illi żammejna in-neħija ta' trasferabilta tal-permessi eh, illi wieħed jitrasferixxi l-lif minn ġenitura l ieħor ħalli bekk naraw illi kemm ta' garanzija l-parteċipazzjoni tal- fis-suq tax-xogħol u anke fuq il-perċentwal tal-gross eh, tal-paga gross, naħseb illi hija ħafna ħjar, hekk milli il-bażi tas-sikli, jiena naħseb illi għalmenu jkun tajjeb li konna perċentwal minħabba li r-sikli fi varja ħafna minn pajjiż għal liħor Aħna naħsbu li hemm ħames elementi li brabta mal-ambizzjoni li aħna xtaqna, per eżempju l-75% tal-paga gross Naħseb li mhumiex mhuwiex perċentwal u li biżżejjed minħabba li d-dejta kollha qiegħda tgħid u turi illi il-paga hija marbuta mal-fatt illi eh, dan huwa ibbażat fuq il-paga tal-irġiel naħseb illi jekk ikun hemm 100% dan jista' ikun ta' benefiċċju għall irġiel u tan u għan-nisa wkoll ikun ta' iktar inċentiv. Issa fuq il-lif tal-paternità din għandha tkun iktar obbligatorja iva. Jiena naħseb illi jekk aħna qegħdin narfu l-irġiel u nisa huma fuq l-istess livell allura liġi Ewropea għandha tilleġiżla propju għabbażi ta' dan il-prinċipju. Ġimmatejn biss illi fil-fatt għandhom jitħallsu eh, l-misriet huwa verament il- minimu li bħalissa għandna. Jiena naħseb li partijiet ta' test li tneħħew fuq drittijiet tal-ħaddiema naħseb li l-impriża, l-kumpanija ma tistax ma tilqax it-talba minnaħa tal-ħaddiema tittigarantixxi id-drittijiet tagħhom li fil-fatt huma jaħdmu skont ir-rida tagħhom ma jistgħux ikunu mkeċċija laqas jew it-talba tagħhom ma tintlaqax. Ġifieri kif tistaw taraw hemm ħafna wkoll eh, referenzi għal micro enterprises, eh, kumpani ta' daqżajr u medju, nifmu il-tħassib minħabba li fl-evoluzzjoni tal-impatt tal-Kommissjoni rajna biċċarx kienu l-beneficju għal ħaddiema u fil-kas tan-nisa Jekk il-kumpaniji kun jistgħu jorganizzaw irwiħom tajjeb minn qabel ħalli bekk joħorġu bil-permessi tal-if kemm għannisaw għall-irġiel, allura dan jista' jsir għaż-żewġ eh, ġenituri anke għall-irġiel. Issa fuq il-każ li jkun hemm iktar minn wilt wieħed Naħseb illi l-permessi għandhom jingħataw anka l-raba ta' t-tieni grad biex ngħidu hekk. Jina nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi fil-fema tiegħi kien żball li minnaħat tal-Kummissjoni aħna fukajna b'mod indipendenti brabta ma' direttiva tal maternita Jiena naħseb illi jekk aħna nagħtu inċentivi għallif tal-paternità u tal-maternità u nistabruxon fuq l-istess livell, dan huwa l-aħjar ma ta' kif għana nistaw niproċedu. għamlu mill-aħjar li nistaw għalli dan il-rapport ikun jista' jkun approvat matul il-negozjati u għamlu minn kollox minn ħatana għalli r-riżultati jkunu ta' soddisfazzjon. Grazie. Thank you. Uh, then I'll give the floor to uh, Miroslav Mitrofanovs. Grazie ħafna sanna lil Miroslav Mitrofanos. Grazie ħafna, Signor President, nixtieq nirringrazzja lir rapporter lis sur Kaza għax-xogħol kollu li għamel biex jipprovaj tajjeb id-dokument li aħna rċivejna min-naħa tal-Kummissjoni. Kif tafu, il-kolga tiegħi Zdanoka ħadmet ħafna fuq dan id-dokument minħabba li kienet ukoll rapporter ta' rapport fuq uh, il-bilanċ bej il-ħajja personali ħajja tax xor fis-sena 2016. Jiena ħa ngħidilkom x'taħsebija fuq dak li diġà għamlet. Aħna ma' rapporter naħsbu li rridu insaħħu iktar ir-rwol tal-intraprizi mikro u ta' Saqs medju, il-problem li qed jaffaċċaw. Iżda naħseb li dan għandu jkun affaċċat anke f'perspettiva oħra naħsbu li dawn jistgħu jkunu prioritajiet aħna naħsbu li l-proposta tal-Kummissjoni laqas l-emendi tar-rapporter huma ħajsolvu il-problemi tal-direttiva tal-lif tal-maternità. tal lif tal maternità U aħna bħalissa qegħdin edin qegħdin naraw li hemm ċertu nuqqasijiet hawnhekk. Issa fuq kull tip tarif differenti li għandu jitħallas fil- test oriġinali aħna qegħdin naraw li l-livell tal-allowance għandu jkun mill-inqas ekwivalenti għal dak illi l-ħaddiem kieku jirċiefi fil-każ ta' sick leave. Iżda aħna maħniex kuntenti il-kumpens f'dan il-każ ħajkun abbażi ta' siklif minħabba li siklif iva- varja ħafna u fil-fatt hemm 40% ta' eh, kumpens fil-każ ta' siklif u allura dan mhux ħajkun bizzejiet f'dan il-każ partikolari tal-maternità u paternita aħna nixtiequ li il-paga titħallas kollha kemm ċertu bidliet li kienu diġà proposti biex jiddaħlu bħala emendi għal proposta tal kummissjoni, aħna nissuġġerixxu illi dan għandu jitħallas bisħi. Għanna kontenti bil-proposta tal kummissjoni biex li ta' tfal titla sa 20 sena u tista' titnaqqas sa xar snin. Għana diġa kena konsultazzjonijiet ma bosta unions tal-ħaddima u kienem ħafna li kienu imħazbin fuq dan. Il-fatt li li jista' jkun imqassam fuq eh, numru ta' snin dan jista' jnaqqas il-produttività tal-ħaddiema u jista' jkun favur drittijiet tagħhom. Trasferibilità tal-parental leave hija problema wkoll. L-opinjoni tagħna ħassibuha fl-emendi. Is-single parents mhux qed jitqiesu laqqas fit-test tal-Kummissjoni, iżda naħseb li għandhom bżonn ta' arranġamenti speċjali anke fuq it-trasferibilità tal-lif tal-ġenituri aħna nixtiequ illi imbidlu wkoll il-lif tal-carers aħna sodisfatti bil-fatt illi din il-parti diġa narawa fil-proposta tal-Komissjoni. Iżda naħsbu li ħames tijem mhuwiex eh, lif tajjeb għal keres, aħna nixtiequ li dan il-perjodu tal-lif jiżdied. Grazzi. Grazzi ħafna natik merħba bħala membru ġdid dan il-kumitat. Laura Agja mhix qiegħda hawnhekk met nara l-ħadd li qed jirrappreżenta għal inf l-ġewel mela mhux qed nara laqqas ma nara l-ħadd li qed jirrappreżenta mela issa nisimgħu lil dawk li talbu biex jitkellmu fuq l-għedin fuq l-istatijaj nibdew bissur Kosa, Sinjura Kosa. Grazzi ħafna tal-li l-opportunità li nitkellem L-ewwel nett nixtieq illi naqsam magħkom xi ftit ħsibijiet min-naħa tiegħi minħabba li l-abbozz tar-rapport naħseb li huwa abbozz eċċellenti u tajjeb illi aħna nużaw biex nikkonsidraw ċertu affarijiet. Jiena naħseb illi naqbel ma dak illi kien proposta un eh, kien marbut ma bosta xogħol illi sar ukoll ħalli bekk jibqa' jkun hemm aċċess għas-suq tax-xogħol u eh, hawnhekk qegħdin nitkellmu fil-politika tal-familja, u allura din hija kompetenza tal-istati membri ġifieri rridu nikkonsidraw il-prinċipji tas sussidjarjetà u proporzjonalità. Dawn huma żewġ prinċipji importanti ferm. Hekk qed qabel jiena naqbel ma tħassib illi smajna wkoll anke fil kontest tal kumpaniji żgħar tu daqs medju. U jiena naħseb illi hawnhekk għandna ċertu investigazzjonijiet rridu naraw x'ħajkunu l-effetti fuq eh, il-kumpaniji naħseb illi Ir-rapporter jagħmel tajjeb bil-fokus tiegħu f'dan l-aspett naħseb li importanti ħafna li s-sistema tkun kemm jista' jkun flessibbli. Aħna ma nixtiequx li l-persuni ħajkunu sforzati biex ikunu iktar flessibbli. Jiena naħseb illi F'dawn it-termini rridu naraw eżattament x'tib ta' soluzzjonijiet nistgħu insibu u naħseb li tkun ħasra illi illi naraw li regoli joqsu jew ikunu ristretti. U l-benefiċċji speċjalment irridu naraw x'kienu l-esperjenzi tal-Istati Membri minħabba illi hemm pajjiżi li jagħtu ħafna u ħafna appoġġ lill ġenituri anke lill missierijiet u qed naraw li hemm inqas interess minnaħa tal-missirijiet hemm ħafna li qegħdin jużaw ukoll dan il-perjodu ta' żmien fl-Estonja pereżempju jingħata kumpens ta' 100% tal-paga. U aħna qegħdin naraw illi ħafna mill-missirijiet li ddeċidu li jibqaw id-dar. Aparti minn hekk nafu illi f'pajjiżi oħrajn jiena ta' biss 10% ġifieri rridu naraw għalfejn hemm dawn id-differenzi daqseg kbar li f'pajjiż wieħed jitħallas 10% f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea titħallas 100% tal-paga l-paga sħiħa. Issa fuq il-politika tal-familja tal-Ungerija. Din hija xi ħaġa illi qiegħda tkun analizzata b'mod intensiv f'pajjiżna. Naħseb li huwa importanti ħafna il-ġenituri kun jistgħu jibqgħu id-dar biex jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom. Iżda naħseb li l-appoġġ ma jistax jintilef il-politika tal-familja tal-Ungerija hija hija pjuttost tajba mhux qed ngħid dan jiena minħabba illi jiena Ungeris iżda fis-sistema tal-Estonja per eżempju qed naraw li huma jkunu jistgħu jibqgħu id-dar il-ġenituri għal sena u nofs. Wieħed jista' jmur jerġa' xogħol fis wara sitt xhur, iżda rridu naraw li jista' ikun hemm appoġġ. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna, apparti minn hekk naħseb illi appoġġ finanzjarju mhuwiex biżejjed kif inhu bħalissa it-tfal u l-kundizzjonijiet illi għandhom bżonn biex wieħed jieħu ħsiebhom għandhom ikunu bbażati fuq iktar appoġġ illi jingħata lill-ġenituri. Jiena naħseb illi fid-dawl sibijiet kollha ħanressaqhom eh, femendi Is-sistema għandha verament tkun ta' appoġġ għall-familja u naħseb illi għandu jkun hemm appoġġ ukoll għall ġenituri li għandhom it-tfal b'diżabilità. It-tfal koll il-ġenituri kollha illi għandhom tfal b'diżabilità għandhom jirċivu iktar appoġġ li itwal ħalli jkun hemm iktar kura li tingħata lil dawn il-familji. il familji u jiena li rapporter nixtieq verament ngħidlu prosa ta' xogħol kollu li għamel u qed nistana bil-ħarqa li jkun aktar diskussjoni. Grazzi ħafna. Signor Ribeiro, grazzi jiena nixtieq nibda billi nirringrazzi ħafna s sur Kaza għax-xogħol kollu li għamel. Naħseb illi għamil biċċa xogħol tajba biex jipprova jilħaq bilanċ. Kien hemm ħafna kritika fuq dan ir-rapport u kien hemm ħafna li qalu li bdejna ħażin, iżda naħseb illi huwa tajjeb li nkomplu bil-nazzu rasna ħalli niksbu approvazzjoni qabel tim ta' din il-leġislatura. Jena nixtieq ngħid illi aħna nirrappreżentaw il-leġislatura, il-ċittadini għawek, rridu verament namlu distinzjoni bej dak li namlu aħna unek u dak li jagħmel il-Kunsill. Minħabba il-responsabilta tal-familja ma tispiċċarx wara li tifel jew tifla jitwildu, il-kura u r responsabilità tibqa tul ħajjithom kollha Irrid ikun hemm sim ta' responsabilta bejn l-omm u l-missier u nirreferu għall-istadji kollha tal-ħajja illi jirrikjedu iktar għajnuna u appoġġ minnaħat tal-familja jista' jkun hemm każijiet ta' mart fit-tfal. Naturalment din tista' tkun differenti ħafna jekk inti għandek tifel jew tifra li għandu l-influenza għandu bżon kura kompletament differenti minn tifel jew tifla li għandhom il-kanċer per eżempju jew nkella tħossib xi wieħed mill-qraba tal-familja li marit bil-kanċer. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa illi tassibna ħafna u naħseb illi żgur li ħajkun hemm iktar bżonn li nipprovdu għajnuna lill-familja. Ġifieri nixtieq li noħorġu bi proposta proposta li ma tkunx ibbażata biss fuq il-kura ta' tfal, li rridu nestenduha din proposta u niftuha iktar ħalli mhux biss nitkellmu fuq rekonċiljazzjoni ta' bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata, u namlu distinzjoni bejn e, is-sessi, iżda rridu naraw li ma jkunux in-nisa biss li jħdu s it-tfal iżda nabżon li jkollna sistema li tintuża verament fil-prattika. Ja, ganz herzlichen Dank. Grazzi ħafna. E, proset lil David Kaza, jiena naħseb illi il-fatt illi qed nitkellmu fuq dan is-suġġett huwa li għandna problema minħabba illi għal-ġenituri maħniex qegħdin naraw li hemm bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-privata. Forsi qed nitkellmu hawnhekk eżattament. Jien naħseb il-, il jekkux l-om jew il-missir jekku mix edin ikunu weħidhom, jien naħseb illi li tkun ġenitur dan ifisser li wieħed irid joqos mix-xogħol. Dan ifisser illi jekk inti għandek tifel jew tifla marida marda tit toqgħod id-dar illi wieħed irrit jaħdem forsi part-time. U fl-ħar mill-ħar dan ifisser li inti kollok pensjoni inqas għalfejn minħabba li meta inti tkun ġenitur ma tkunx qed tkun marruf uh, u li qed tagħmel kontribuzzjoni jew xogħol partikolari, pereżempju jekk ikollok it-tfal eh, li jekk inti fil-fatt ma tarafx il-wol ta' bosta ċittadini illi jaħdmu fil- fil-kindergardens u fil-ċentru ta' kura ta' tfal, jiena naħseb illi ġenituri jridu niklassifikawu bħala nis li jamlu jagħmlu xogħol ukoll ħalli bekk. Aħna naraw li qed ikun hemm kontribuzzjoni wkoll koll, jkun hemm orjentazzjoni tajba wkoll. Jekk aħna verament nixtiequ li jkun hemm bilanċ bejn ħajata ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata, irridu naħsbu wkoll fuq is-sistema tat-taxxa tagħna. U naraw x'tib ta' vantaġġi jista' jkollok jekk inti tibqa' mingħajr tfal jkollok l-aħjar modell ta' taxxa u l-aħjar modell ukoll għal pensjoni jekk aħna maħniex ħa insolvu din il-problema ġifri differenza ta' meta inti tkun ġenitur u dak li tbati minnu u dak li tgawdi minnu meta ma tkunx ġenitur naħseb illi din l-iktar ħaġa importanti rridu namlu. Jekk aħna nitkellmu fil-bżonijiet ta' tfal, irridu nitkellmu wkoll fuq il fażi differenti tal-iżvilupp ta' tfal. Il-psikoloġi qegħdin jgħidu li l-ewwel sentejn it-tfal għandhom jibqgħu mal-ġenituri, Umbat, hemm fazi bli eh, eh, sentejn u seba snin, mbagħad bej seba snin u 12 sena. U bekk allura rridu noħolqu mudelli propju bażi ta' dawn il fazijiet ħalli naraw kemm fit-tul għandhom jikunu appoġġati u mejjuna il-ġenituri. Ħalli bekk verament ikun nistgħu nitkellmu fuq sistema ġusta. Ħalli aħna mhux dejjem naraw illi kunem din il-pension gap fil-kas tal-ġenituri. U relevanti jekkux il-missir jew l-om li ħajjihdu ħsieb it-tfal, jiena naħseb illi il-maternità fl-ewwel ftit xhur verament għandha rwol importanti u naħseb illi Umbat il-rwol ta' ġenituri jista' jkun meħud kompletament mill-ġenituri. Grazzi. is Hodge. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena naħseb illi huwa tajjeb ħafna l-Parlament Ewropew u l-Kumitat tagħna u s-Sur Gaza aħna nippruvaw nlaħmu t-test illi ġi propost oriġinarjament mill-Kummissjoni huwa suġġett importanti u diffikult u diffikultajiet kbar għandna dilemma mbagħad tista fil-verità tibbilanċa xi ħaġa illi forsi diffiċli tibbilanċa però xorta meħtieġa. Jista' jkollok il-karriera professjonali tiegħek u fl-istess ħin e, tħossok sodisfatt fil-ħajja personali, din hija xi ħaġa reali. Il-bilanċ, bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali, ifisser illi rridu niżguraw illi nofru ħin indaqs fuq ix-xogħol u d-dar. Jekk tħares lejn id-dinja tara illi il-bilanċ huwa dinamiku rari jkun nofs u nofs. Dejjem għandek xi wieħed illi jieħu iktar. Meta nitkellmu dwar il-ħajja tal-familja u ħajja professjonali, ħafna aspetti importanti relatati magħhom Jekk iħarsu lejn l-Ewropa, 60% tal-gradwati huma nisa, però jekk tħares lejn kemm minnhom isiru attivi fid-dinja tax-xogħol, hemm 12% inqas. Għalhekk huwa tajjeb li għandna din it-tax eh, dan it-test anzi tajjeb li nlaħmuh, però rridu konxi minn dis-sitwazzjoni u rridu nistaqsu jekk din id-direttiva Ewropea u xser tagħmel in-nies iktar kuntenti fil-ħajja privata jew professjonali tagħhom. Kull pajjiż għandu jħossib ċertu valuri fundamentali illi b'mod ċar jipromuovu l-ugwaljanza, però nirrepeti l-valuri fundamentali. batem l-aċċess għal kura tat-tfal għandu jkun hemm fuq ix-xogħol appoġġ għall-imprenditori pereżempju kull eh, situazzjoni speċjali għal min għandu il-lif tal-ġenituri. Xeħat jista' jkun kontent fil-ħajja professjonali meta fl-istess ma jistgħux jipprovdu kura għal ġenituri tagħhom pereżempju. Aħna rridu nisforzaw li missier jibqa' dar ma' tarbija meta di tarbija għandha bżonn lill-omma li traddaħħa fil polonija tirċivi ħabes mit loti zejda meta jkollok żewġ titfal. Għana nixtiequ li l-postijiet tal-kura tal-tfal jiġu bxejn koppji zaza li għet ifittxu l-ewwel appartament, l-ewwel dar, aħna qed nippruvaw nieħdu passi sabiex nippruvaw nibranċaw il-ħajja professjonali u dik privata, però nibżal li hawnhekk minħabba rida tajba, anzi kejja rida e, tajba tana huwa possibbli li naħdmu fuq livell Ewropew b'direttiva Ewropea, però forsi nistgħu naħdmu fuq kundizzjonijiet sabiex nilħu dan sabiex niprovdu ħajja professjonali u e, privata sodisfaċenti. Signora, Anzi, l-Onorevoli Himenta Lopez. Grazie ħafna, Signora President, nixtieq nirringrazzja l rapporter ukoll għall-ħidma tiegħu fuq dan id-dokument. U fil-proċess kollu ta' diskussjoni l-idea hija illi jkollna direttiva l-ewwel kumment u illi il-proċess sissa il-dokument tal-Kommissjoni kif eh, iżviluppa l-kumplament. U interessanti, interessanti u koll dak li għanna fil-Konsil. Hemm numru ta' opinjonijiet differenti fil-Parlament Ewropew u dan iwassal għal żewġ affarijiet. L-ewwel net il-kunsens tal-Unjoni Ewropea li huwa possibbli biss f'politiki neoliberali, però huwa ħafna iktar differenti li ssib kunsens fuq kwistjonijiet bħal dawn. Rajna din id-diskussjoni fuq id-direttiva tal-maternità jekk trid tiddefinixxi politiki soċjali li jisaxħu id-drittijiet soċjali. Dan huwa aktar diffiċli nispera li sejjer sbalanzi u insibu triq tajba. untejbu il-kondizjonijiet f'dan ir-rigward fl-Unjoni Ewropeja, il-differenzi huma kbar ħafna dan huwa ċar. Minn dejjem kien ċar. <coughs> Irridu niżguraw għalhekk li f'kull direttiva li nadottaw ikollna garanziji illi mux sen naraw tnaqqis fi drittijiet li diġaw huma ċerti fl-Istat Uniti, per eżempju fil-Portugal. Jekk dawn il-proposti jiġu implementati fil-Portugal, fil-fatt ikunu qed innaqsu drittijiet li diġa għandna taħt il-leġiżlazzjoni Portugiża u aħna ma nixtuqux dan. L-ewwel net, il-perjodu ta' żmien permess. Naħsbu illi għandu jkun iktar lif tal-maternità, paternità u tal-ġenituri. L-ewwel net irridu jintlaħqu l-bżonnijiet tal-om, tal-tarbija, però wkoll tal-familja. Għalek, jina naħseb li għanna nużaw rakkomandazzjoni ta' organizzazzjoni internazzjonali bħal WHO fl-ewwel sitt xhur il-WHO jirrakomendaw illi l-om tredda tarbija. U naħseb li għanna nirreferu għal dan hawnhekk irridu niddefinixxu l-perjodu tal-lif tal-maternità pereżempju. Mbagħad fil-każ tal-lif tal-ġenituri għanna nippermettu illi il-lif ikun trasferibli bekk il-kopja jiddeċidu kif jaħdmu. Irridu nizguraw ugwalità, ugwaljanza għabbażi tal-if li mhux imħallas 100%. Jiena aħna kritiċi dwar dan il-punt ma tistax poġi l-lif tal-maternita fuq l-istess livell tal-sick leave. Għanna nasbu li dan għandu jitħalles 100% għaliex situazzjoni toħra jippenalizzaw l kopji għal darbtejn. Nafu illi fil-medja il nisa Ewropej jeqilgħu bejn 16 u 17% nqas mill-irġiel jekk ma jkunx hemm 100% tal-ħlas matul dan iż-żmien se jkun hemm telf ċar ta' tħul għal koppja. Dan ma jidrix jekk ikun hemm il-ħlas tal-100% dan huwa wkoll inċentiv għall irġiel illi jieħdu dan il-ħin ħara liv. Il-liv tal-ġenituri fil-Portugal huwa trasferibbli u għandna l-ola livell ta' partiċipazzjoni tal-irġiel il-ħlas jibqa' ta' 100%. Aħna nasbu wkoll il-perjodu għandu jkun immedjatament wara it-twelid mhux jinfirex fuq 10 jew 12 sena dan ma jkunx verament li tal-ġenituri nkunu qed inħawdu l-affarijiet, eżempju e, tajn il-familja. Dan diġa huwa koprut fil-leġizlazzjoni Portugiża. Il-leġizlazzjoni tippermetti 30 ġurnata fis-sena sabiex e, tiħossib il-familja. Fletajiet kollha Però dan m'għandux jitħallat ma li tal maternita paternita jew tal-ġenituri, issemmew xi infrastrutturi, strutturi sabiex ikun hemm kura provduta lil familji għandu jkun hemm investiment pubbliku fin-networks illi iwasu riżultati. Dawn għandhom ikunu disponibli pubblikament, jrid ikun hemm kura illi eh, hija e, bxejn m'għandux ikun hemm aktar pis finanzjarju f'dan il-moment fuq il-familji. Tkellimna wkoll dwar il flessibilità. Aħna ma naqblux l użu tal-flessibilità bħala mod sabiex insibu bilanċ bejn il-ħajja privata u di professjonali. aħna mesna naħdmu sabiex il-ħinijiet tax-xogħol ikunu skont il-bżonnijiet tal-familja. Dan mhux bil-forsi fisser li tnaqqas il-ħin tax-xogħol, nistgħu nifirxu il-ħin tax-xogħol matul il-ġimgħa. il-maternità tajdu li hija problema għal min ħaddem. Għanna l-kontratti b'terminu fissa biex nippermettu li l-kumpaniji jilqaw għal ċertu periodu ta' Dismin, per eżempju, meta il-kumpaniji Anzi, il-ġenituri jihdu li mal-familja, il-kumpanija għadhom sitxu sabiex jippreparaw, mux għabat, anzi, s-sirta fl-sir li se jkollok tarbija u kunem il-laslada. Iġifir dawn jistew jihdu passi, jipreparaw għal assenza tal-ħaddim, jistew jirraklutaw li xaħat sabiex eh, jaħdem fl-assenza ta' dak il-ħaddim irridu niżguraw iktar protezzjoni soċjali u drittijiet tax-xogħol għal kulħadd l-ewwel nett tan-nies iżda wkoll għall-irġiel. Irridu verament ninkoraġġixxu in-nies illi jużaw id-drittijiet illi diġà għandhom għal darb'oħra niġbed l-attenzjoni ta' dan il-kumitat għal fatt li mhux biżejjed li jkollok l-affarijiet fuq il-ktieb jekk ma jkollokx il-mekkanizmu sabiex dawn id-drittijiet ikunu jistgħu jiġu eżerċitati, sistemi ta' monitorat sabiex tiżgura li dawn id-drittijiet jistgħu jiġu eh, eżerċitati mela dawn qegħdi fuq il-karta biss. Fil-Portugal, fortunatament iżda naħseb tiġru wkoll fil-pija tal-Ewropa qed naraw ħafna iktar każijiet ta' eh, nisa u ma jkunux jistgħu igawdu id-drittijiet tagħhom taħt il-liġi għaliex jirriskjaw illi jitilfu xogħol. Is-Sinjura Harkin, grazzi ħafna. Nirringrazzja lil David Kaza għal l-approċ tiegħu. Però jiena naqbel li jrid ikun hemm paga diċenti għal lif tal-ġenituri l-istudji kollha jgħidu li il-ġen anzi il-missirijiet ma jihdux il-lif għalix memx ħlas xira u jekk verament rridu kunu serji dwar l-inkoraġġament, rridu nerġaw nistudjaw situazzjoni. Mux se jkun faċli il-insibu bilanċ il-kollega mis-soċjalisti għal illi rridu nibilanċaw id-drittijiet tal-ħaddima minnajr ma nirriskjaw kumpaniji. Naħseb li kumpaniji jridu jkunu kompetittivi u jwaslu għal profit. U għal kumpaniji ikbar u aktar faċli li kollom il-flessibilità naraw fil-pajzi tagħna illi il-kumpaniji l-kbar diġà għandhom il-flexi working f'ħafna stanzi huwa aktar diffiċli għal SMEs u mikro intraprizi. Inter Iġifiri forsi nistgħu nilqu bilanċ hawnhekk. Tkellimna dwar il-bżonn illi il-leġislazzjoni nazzjonali titranġa. U il-kollega mill-Portugal qal li ma rridux innaqsu id-drittijiet li hemm diġà. Il-kol nafu x'ġara bil-direttiva tal-lif tal-maternità. tal tal lif tal maternità ma rridux li terġa' tiġri stess ħaġa b'din il-proposta, ġifiri, eh, da situazzjonijiet kollha f'maħna importanti illi naraw x'inhi s-sitwazzjoni nazzjonali. Fir-Renju Unit, fil-Irlanda, anzi diġà għandna il-lif tal carers ġifiri rridu naraw. Many percent, 80% eh, tal-liv fl-Ewropa huwa għal kura tal-familja u 75% jittieħed minn nisa. Din hija kwistjoni tas-soċjetà soċjali. U naħseb illi f'dan il-kuntest il-leġislazzjoni Ewropea hija mettiġa sabiex toffri għajnuna smajt kollegi jgħidu illi il-leġislazzjoni Ewropea mhix xirqa jiena ma naqbilx Ma nafx jekk nistgħux nilqu dan fir-rapport, però tajjeb illi nifmu illi l-appoġġ finanzjar mhux dejjem ikun biżejjed irridu politika l-kura ta' tfal, irridu mistrieħ ta' kwalità fuq terri ta' żmien twil sabiex verament ikun hemm bilanċ bejn ħajja privata u professjonali għal carers għax li tagħti ħames tiġranet fil-sena huwa u importanti. Kuntenta illi stabilixxejna dan il-prinċipju, però irridu naraw x'nistgħu nagħmlu iktar. Naqbel ukoll dwar l-età ta' tfal dawk bibżonijiet speċjali speċjali wkoll irridu naraw. Mhux se jkun faċli, però forsi forsi nagħmlu dan. Xi kollegi semmew il-kwistjoni tal-pensjonijiet illi meta in-nies jieħdu l-lif, ovvjament jitilfu parti mis-salarju, mill-kontributi, u dan ikollu effett illi xi 30 sena wara jkollhom pensjoni iżgħar irridu niprovaw nizguraw il l-kers tal-lum ma jsirux l-aktar nisa f'ar jina kontenta li qed nara din il u d u ninsab ħerqana illi na r-riżultata. Ir-riżultati grazzi il signora Xojdrova. Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja ir-rapporter tagħna għal proposti li huma raġonevoli u naħseb li huma bilanċati wkoll. konsidraw l-interessi tal-omijiet, nisirijiet, fal, u tal-kumpaniji wkoll nista napoġġa ħafna mill-proposti, speċjalment l-enfazi fuq il-bżonn ta' faċilitajiet tal-kura ta' tfal appoġġajt ukoll il-modifika ta' tħul xira sabiex tħul xira verament ikun xira ma rridux nirreferu għal allowance f'kas ta' siklif, però għandu jkun ibbażat fuq il-tħul gross. il-kas tal paterni leaf u sick leave dan jikorrespondi għal leave tal-maternità ġifiri tajjeb. Għandu kol xi kummenti dwar il-minimu ta' tul gross. Naħseb illi il-75% bħala minimu u għaftit oli. Għalek nissuġġerixxi alternattiva. alternativa xtriq ngħid illi il-rapporter jixtieq jipproteġi l smi u jiena naqbel għaliex ovvjament l-istati membri jridu kunu flessibbli sabiex jaraw kif jillimitaw il-pis amministrattiv għal smis Naqbel u koll li naqsu il-età ta' tfal fil-kas tal-lif tal-paternità Il-rapporter għal 10 snin, il-Kummissjoni 12, naħseb illi nistew ninżlu iktar, pero jiena naħseb illi 8 snin huma biżejjed sabiex nilqu lan ta' direttiva, fl-opinjoni tiegħi dejjem, naqbel illi rridu nindirizzaw kwistjonijiet oħra u se nressa xi emendi, per eżempju, il-lif tal- carers, il-definizjoni eh, ta' raba ma tantxija wisa. Irridu wessew id-definizjoni sabiex nkun nistaw nidossi iktar raba. Erba xhur ta' non-trasferibilità hija limitata wis bħalma qalu il-kollegi, speċjalment fl-SMIs, il-ġenituri għandhom santa iktar flessibilità jiena nissuġġerixxi perjodu iqsar ta' non trasferibilità u bħala alternattiva l-Istati membri jistgħu joffru perjodu ta' bonus għalif ta' ġenituri meta jkun hemm ta' responsabilità bekk ikun hemm iktar motivazzjoni bħalma tafu Din taħdem diġà tajjeb ħafna fil-Ġermanja, għalhekk ser niproponi xi emendi nispera li nkunu nistgħu noflu rapport tajjeb sabiex naslu għal-kompromess mal konsillu l-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kaza. Anzi, l-ewwel il-Kummissjoni xi ħadd mill-Kummissjoni jitkellem is-Sur Olivier Iva. Grazzi ħafna, Signora President nixtieq najt illi aħna napprezzaw il-rapport dwar direttiva naqblu illi għandu jkun hemm earmarking tal-lif tal-missirijiet jekk ikun hemm eh, xira sabiex bekk naslu wkoll għall bilanċ bejn is-sassi fid-dar u fuq is-suq tax-xogħol nixtieq infakkar dwar punt ta' sussidjarjetà diġà qafas leġislattiv li qed jaħdem illi jgħid illi il-ftejjin komuni jgħid fuq livell tal-Unjoni Ewropej rridu naħdmu dwar il-livell ta' kompens il-Kommissjoni taħseb illi jekk bħala minimu ikunem hemm livell komuni għall-inqas għall-lif tal-paternità u tal-ġenituri naqas iċ-ċarezza tal-proposta. Nixtieq ngħid ukoll illi aħna ma nappoġġawx il referenza għal liġi nazzjonali għal ftejmit kollettivi. Din ir-referenza timplika illi stati membri jistgħu jiddefinixxu x'inhu ħaddiem u aħna naħsbu illi fil-fatt ikabbar l-ċertezza legali u l-ambitu tad-direttiva. Grazzi. Is-sur Kaza. Grazzi, Signora President, grazzi kollegi. Jina fil-fat kontent ħafna illi qed nara li x-shadow rapporters u l-kollegi għana bawiħet u jħor l-istess opinjonijiet dwar din id-direttiva jina ninsab ħerqan li naħdem magħhom ovvjament, irridu nibqgħu ambizjużi. Ma rridux neżaġeraw, però, għaliex rridu nkunu realistiċi. U jina ċert illi meta jasal iż-żmien ser nadmu tajja flimkien. Jiena ħadd nota tar-rikjesti kollha, speċjalment l-attenzjoni għal ġenituri bit-tfal bi bżonijiet speċjali. naraw kif dan jista' jsir leġiżlazzjoni tar-Renju Unit infakkar lil kollegi li aħna introduċejna klawża ta' regressjoni sabiex niżguraw illi l-istati membri li għandhom iktar kondizjonijiet favorevoli ma jridux naqsu dawn id-drittijiet minħabba din il-leġiżlazzjoni huwa importanti illi niftakru l-istorja tal-lif tal-maternità. Aħna ma rridux illi kunem ripetizzjoni. Għalek aħjar nibqaw realistiċi. Ejjew najnu sabiex id-direttiva tal-maternità tiġi approvata fit-terminu li ġej tal-Parlament. Ejja nibdew minn xi ħaġa realistika. U ma ninsewx illi fil-Kunsill se jkollna battalja ħarxa għalhekk ejja ma nesaġġarawx fil-proposti ta' idea ġodda għal di proposta tal-Kummissjoni ejja nemendaw b'tali mod li tiġi verament bilanċata mhux ser insolvu l-problema kollha taħt il-kappa tax-xemx hawnhekk jew il-problemi kollha fl-istati membri. Ejja insibu standards minimi illi nistgħu naqblu dwarhom dan se jkun bidu, però bidu illi jista' jajna intejbu di leġiżlazzjoni fil-futur. Intajbu wkoll id-direttiva tal-maternità. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal din id-diskussjoni kienet interessanti ħafna l-iskadenza għall-emendija 13 ta' april f'nofsinhar l-adozzjoni f'dan il-Kumitat se sir fil-11 ta' Lulju u l-plenarja nissoponi li wara is-sajf ser tiġi konfermata iktar tard ma nafux eżatt imma. Dan ifisser illi Wasalna għall-aħħar punt fuq l-agenda tal-lum. L-istatut għal intraprizi soċjali u bbażat fuq is-solidarjetà. U il rapporter huwa is-Sur Becker jiena impressjonata illi għatfa dalek ħafna nis dimek sabiex jisemmew, kna dilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sir President, naf li ma tanċadna ħafna ħin, nishtiq nirringrazzjakom l ewwel net Nringrazzja li Shadow Reporters kollha. Jiena ħdimt ħafna mas-sur Mastajka li huwa il rapporter fiħdan il-juri naħseb li għandna rapport importanti ħafna naħseb li il-kumpaniji soċjali ma verament importanti l-ekonomija tagħna. Din il- Prosperità illi kienet imxekla mill-kriżi tas-sena 2008 aħna qed naraw illi dan it-tip ta' entreprizi rappreżentaw 10% tal-kumpaniji kollha fl-Ewropa mill-bidu tal-kriżi bdew ħadmu 1.8 miljun persuna. Il-kumpaniji u l-intraprizi soċjali edin huma jikkonsidraw il- bżonnijiet eh, soċjali u anka il- Protezzjoni ambientali dawn mhux affarijiet opposti għal din raġuni għandna bżonn li jkollna qafas legali Ewropew ħalibek eh, din l-ekonomija eh, soċjali tkun iktar koerenti u regolata aħna nixtiequ li noħolqu statut għal dawn l-intrapriżi kollha dawn huma allura kumpaniji u organizzazzjonijiet u ma kooperativi u anka jistaw kunu organizzazzjonijiet u fundazzjonijiet. U din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li dawn intrapriżi jattiraw ħafna zazah li biex jaħdmu magħhom li għandhom għanijiet ta' ħarsin ambientali, għandhom għanijiet soċjali. U jiena naħseb li qabel kollox irridu naraw li nagħtu tweġiba pożittiva għal fatt li dawn il-kumpaniji jistgħu jagħmlu eh, profit ħalli bekk dan il-profit jista' jerġa' jkun investit biex nilħu l-anijiet soċjali aħjar. Aħna naħsbu li kumpaniji soċjali għandhom joffru prova l effett soċjali li jista' jkollhom fis-suq. Jiena naħseb li huwa tajjeb illi aħna għal kumpaniji soċjali naraw li nilqu riżultati tangibli għalihom u jekk inħarsu lejn liema tip ta' kumpanijiet nitkellmu dwarhom, aħna nistgħu nsemmu xi ftit eżempji. L-ewwel nett Pereżempju, nistgħu ngħidu li hemm lukanda tal karitas u hemm aġenzija tal-catering tal karitas u wieħed forsi jistaqsi li nnifsu allura xemm soċjali f'dan kollu. Dak li huwa soċjali huwa li l karitas jagħti ħaddam ħaddem nies li ilhom qiegħda għal ħafna snin, ġifieri qed naraw illi din tkun xi ħaġa li qegħdin nippermettuha minn dan il-kuntest jew pereżempju kumpaniji li jisewwu il-televisions jew nkella ir-roti li forsi m'għandhomx eh, sfond eh, stor eh, soċjali iżda jużaw pereżempju nies illi kienu il-ħabs bħala ħaddiema ġifiri jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti u aħna irridu wkoll innaqsu l-ispejjeż għall-istati permezz ta' ħidma bħal din. Aħna nkunu qegħdin nagħtu iktar rwol u iktar sens lil ħajja ta' dawn in-nies jekk nerġa' nagħtuhom xogħol. Hemm ċentru ta' djanjosi ta' Mart fejn il- testijiet ta' tas-sider pereżempju qegħdin isiru mill nies omja. U mhumiex biss il-kumpaniji illi fil-fatt huma attivi fil- fis-settur tal-kura jew kura tas-saħħa dawn huma għanijiet importanti u ċari aħna fir-rapport qegħdin nitolbu li jkun hemm Taħriġ fuq il-level nazzjonali u anke fuq il-level reġjonali permezz tal-regolamenti tal, tal Ewropej. Jiena naħseb li dan il-proposta għadha ma tlaħqitx um, approvazzjoni zdanna bżonn ta' sistema ta' ċertifikati ħalli bekk il-kumpaniji soċjali jkunu jistgħu jkollhom din it-tikketta li huma kumpaniji soċjali għalfejn biex il-flus tal-investituri privati f'dawn il-kumpaniji u intrapriżi soċjali li għandna ximijiet ta' eluf minnhom fl-Ewropa u l-investituri ma jistawx jiddeċidu jekk dan u xħajkun ġustifikat jew le. Ġifieri jekk aħna ħanużaw il-flus dan ħajkun brabta ma' investituri li mux edin moħħom biss fil-profit, iżda jixtiequ li kunem profit għall-anijiet soċjali. U allura jkunu jridu dan iċ-ċertifikat. Apparti minnek, l-ħar zazgur mux l-inqas nitlobkom biex tibaturi l-emendi ta'kom sad 10 ta' april sal-5 ta' f sinar. Grazzi ħafna. I'll give the floor to... Grazzi, Sir Becker. Issa naddi il-kelma l honorable Pavel Ser niskuza rivizem sur Lopez għaliex ma setax ikun hawnhekk kellu la oħra f'Gent mal-Trade Unionisti Ewropej. Jiena Qed nitkellem fismu bħala xedu reporter għal Sendini. Ringrazzja l kulħadd tal-ħidma li saret minn rapporters minn Juri u Empel għal iktar minn sena organizzaw il-ħidma tal-komitati Tana fuq din ir-rapport ta' inizjattiva eh, propja u il rapporters taw attenzjoni li rakkomandazzjonijiet il-reporters semmu Irritu ikun hemm id-disin implementazzjoni ta' distinzjoni ta' tikketjar minn prodotti u servizzi motija minn kumpaniji li jilqu eh, ċertu rekwiziti bħala soċjali u solidali. qed nofru rakkomandazzjonijiet dwar kriterji, rekwiżiti li jiena tasba biex inżommu di distinzjoni il-rapporter jasab li l-ispejjeż tal-kumpanija għandhom jiġu minimizzati dawn il- dawn ir-rakkomandazzjonijiet iwaslu għal diffikulta fil-finanzjament tal-kumpaniji. Aħna naqblu ma' rapporter ta' Empel, ma' ġenerali, pero hemm bżonn ta' xi emendi illi jgħidu hekk. Irridu nsaħħu sejħa l-Kummissjoni sabiex tagħti qafas li l-lin sistema proposta ti garantixi li din tip ta' kumpanija it-tejjeb il-possibilità tkabbir fuq is-suq uniku Ewropew hemm kumpaniji li morru lin mill-benefiċċji ekonomiċi. U dan huma verament intrapriżi soċjali u bażati fis-solidarjetà. Jrid ikun hemm finanzjament fuq livell Ewropew u nazzjonali għal dawn il-kumpaniji. Xi miżuri għal aċċess ta' dawn il-kumpaniji għal e, xiri pubbliku u suq pubbliku. Irridu nipromovu il-ħidma tajba ta' dawn il-kumpaniji fih dan l-istrateġija tal-Europa 2020. Irridu nġildu kontra l-faqar u nipromovu l-inklużjoni soċjali. Aħna konvinti li l-amendi tagħna ser jajnuna sabiex inkomplu bil-ħidma tajba l rapporter samlu fuq din l-opinjoni u aħna ħerqana illi nikkollaboraw sabiex ikollna proposti tajba b'rakkomandazzjonijiet eh, politiċi skont kif huwa meħtieġ f'dan is-settur fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura McIntyre, nadilek l-kelma. Grazzi. L-ewwel net nixtieq niżguża ruħi għaliex jana li hija x-shadow rapporter tagħna ma tistax tkun magħna llum. Però tixtieq tirringrazzja r-rapporter mhux biss għall-proposta sta wkoll l-impenn li jisma' u jitkellem ma' shadow rapporters l-oħra waqt il-ħidma tiegħu. Bla dubju, l-appoġġ għall-intrapriżi soċjali hija inizjattiva tajba ħafna u l għanijiet soċjali fl-imkien ma' dimensjoni tal-imprenditorija u għamot kif nirrispondu għal bżonnijiet tal-komunitajiet lokali fl-Unjoni Ewropeja. L-imprizi soċjali jaħdmu wkoll f'setturi fejn hemm ħafna xogħlijiet u għalhekk ikabru l-ekonomija il-għan ta' jana huwa illi tiżgura illi it-tikkatjar propost ma iwassalx għal kriterji zejda u bħalma għal rapporteru għan nifsu il-formaltajiet sabiex tikseb it-tikketta għandhom ikunu minimi jana ser tipprova ssib ukoll modi kif tinvolvi aħjar l-intrapriżi soċjali f'kuntratti pubbliċi. Irridu nżommu f'maħna però li ma rridux noħolqu kundizzjonijiet inġusti għal negozji regolari. Jana trid issemmi eh, l-importanza li spiss ninsewa ta' verament politika li toffri opportunitajiet fi dimensjoni ta' negozji. Da' mhux il-każ fi stati membri kollha u serti rispetta dan fl-emendi tagħha jana tinsab ħerqana sabiex taħdem fl-imkien mal-kollegi. U nixtieq ukoll inżid xi kemtejn minn tijaj tajib li qed naraw lil Heinz Becker mill-ġdid jaħdem fuq l-imprizi soċjali huwa kampjun, anzi huwa kampjun tal-imprizi soċjali u fir-Renju Unit naraw l-użu tal-imprizi soċjali għal proċess tal-manifattura tajjeb illi l-imprizi soċjali kolom operazzjonijiet regolari u naħseb illi l-ideja illi ikunu jistaw ikollhom etiketta u jkunem l-appoċ ifisser li l-ħidma ta' dawn l-imprizi jisir e, ta' valur kbir. Nisa parqana għal dan il-ħidma. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Harkin, grazzi ħafna, Signora President, nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma tijaw. Naqbel mijaw. U mal-kallima l-oħra dwar l-impatt soċjali pożittiv għal-imprizi soċjali pożittiv fuq is-solidarjetà. Ir-rapporter motaqli iddeċida illi jisegwu t-tiketta soċjali mhux il-forma legali tal-Unjoni Ewropea. Il-proposta għas-soċjetà reċiproka fl-2006 u l-proposta fl-2012 għal statut fuq il-Fondazzjoni Ewropea dawn ġew irtirati għax ma kienx hemm biżejjed appoġġ għal din għal dawn il-proposti. Għalhekk naħseb li ir-rapporter kien għaqli li ma ma jsegwix il-forma legali Ewropea u jiena appoġġa dan. Kien hemm riżoluzzjoni fl-2015 fuq il- l-imprizi soċjali, l-innovazzjoni soċjali u aħna tlabna għal aċċess iktar faċli għax il-pubbliku u il-finanzjament pubbliku mhix jekk jekk iddiskutejniex il-tikketa soċjali però naħseb li għamilna dan fit-test finali. Jena naqbel li ma rridux burokrazija fit-tikketa soċjali, però ovvjament eh, trid tkun tiswa l-karta li qiegħda fuqha. Irridu niffaċilitaw ukoll l-aċċess għal xi Repubbliku. Is-Sinjura Lanska titkellem dwar il-fatt irridu noqogħdu attenti wkoll għal negozji oħra, però fil-leġiżlazzjoni tagħna dwar xi Repubbliku diġà hemm diversi livelli ta' aċċess, ġifir nasib li nistaw namlu dan hawnhekk. Finalment najt li naqbel mar rapporter dwar il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ninsab ħerqana illi ikunem e, il rasaq numru ta' emendi għal din l-opinjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Xojdrofan, għaddilek il-kelma. Grazzi. Jena naħseb li rapport tijak, kollega Becker, jista' jkun utli <clears throat> għal qafas Ewropew biex joħloq qafas Ewropew għax huwa importanti, u importanti li ninkoraġixxu dawn l-inizjattivi. Jiena naqbel ma' ċertifikazzjoni <clears throat> biex inkunu nistgħu niksbu iktar trasparenza li naħseb tkun utli ħafna. Il-proposta għandha permetti iktar flessibilità l-istati membri fid-dettall. Nittama illi illi dan il qafassi kun jista' jappoġġa inizjativi fl-istati membri u jina nappoġġat l-idea. Grazie. Istur sur Klein, Digi Grow għadu għaw, forsi tixtieq titkellem, nistantik il-mikrofonu. Grazie. Ta' dibattitu. Nishtiq najt il-Kommissjoni Ewropea uh, tħoss li l-izvilup tal- uh, tal-aspet soċjali u importanti ħafna u edin naħdmu ilna naħdmu snin fuq dan l-izvilup ta' l-intraprizi soċjali u l-ekonomija soċjali fl-Europa dana jisir bil-grupp espert fuq l-intraprenditorija soċjali. Per eżempju, fl-2013 aħna kena studju biex namlu mappatura tal- din l-attività soċjali fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bħala inkluż fil-inizjattiva tal-negozji soċjali u f'waqt eh, din il-mappatura aħna xtaqna eh, nisħu fuq is-sistemi ta' tiketjar nazzjonali. Attualment qegħdin nagħmlu aġġornament ta' dan ir-rapport u l-aġġornament se jkun disponibbli din is-sena jew sena diħla fil-bidu. Fuq il-finanzi naqbel li rridu nkomplu nifinanzjaw l-intraprizi soċjali bleazi <coughs> bil-fond soċjali eh, fejn hemm aċċess għall-investituri privati pubbliċi fuq livell nazzjonali u reġjonali. U importanti li nsemmu illi il-servizzi tal-Kummissjoni um, e, e, e, nishtiqu din l-etiketta u rridu nirrispettaw anki il-differenzi. Kwalunkwe etiketta li nużaw, irridu ninvolvu il-partit interessati kollha bisħieħ fir-reġuni u fil-stati membri għaliex aħna nħossu illi dawn il-partit interessati għandhom ġa il-livelli ta' roli ta' kuxenza fuq il-intraprizi soċjali u għandhom il-kapacità anke. Grazie. <coughs> Grazie tal-kommenti. Rapporter, tixtiq ta' ħaġa? Mich nochmal bedanken. Iva, nixxin nerġa nirringrazzja għal darbohra lil kulħadd li intom resti li tressu elementi bħalli bekk tejbu din il-proposta U l-Sinjura Harkin u l-Sura Agilan naħseb li proposti tagħhom huma tajbin u verament ħerqan u kuntent bil-propożizzjoni tal-Kummissjoni aħna jiena bħala rapporter ta' Social Business Initiative taħt il-Kummissarju Barnier naħseb illi kien hemm ħafna xogħol importanti li diġà sar u qed nħu gost li qed nara illi għal darba oħra intom qed terġgħu tevalwaw dan ix-xogħol u qegħdin toħorġu wkoll biktar eh, xogħol fuq eh, dawn l-intrapriżi soċjali ningrazzjakom ħafna minn qalbi għal din il-kooperazzjoni. Grazzi, Sur Becker. L-iskadenza għall-emendi id desa ta' april fil-5 ta' warlof sinar. L-adozzjoni fil-Empl fil-17 ta' Mejju u fil-Komitat uh, eh, Mexej Juri l-20 ta' Ġunju. Grazzi li kulħadd. grazzi tal pajtu sal-aħħar. Għallin għas xieħut minnkom. Grazzi.